a, drugačije riblje vrste, drugačija tradicija ribolova a, od onih država koji imaju hladno more, koji imaju velike koče, velike brodove. Koliko će vam to biti na umu ta različitost? I jedno pitanje za Latviju. Um, zanima me vaše mišljenje o ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Koliko Latvija ima koristi od kada je proglasila ekonomsku zonu i da li vam je to izazvalo probleme oko kontrole morskih resursa i prikupljanja podataka? Dakle, doble, dobre i loše strane ekonomske zone. Hvala lijepa. Izaskun. Madame Bilbao. Y gracias, presidente, y gracias por todas las explicaciones, por la disposición a la colaboración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 Um, could you please, <laughs> if you may, explain uh, the state of play on these reports and what the Latvian presidency intends to do during the terms in office? And thank you, and good luck. <laughs> Merci, cher collègue. Je passe la parole immédiatement à notre collègue Blanco Lopez. Il est où, Blanco Lopez? Il est là. Muchas gracias, Presidente. Atendiendo a su solicitud de brevedad, yo quiero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 eh, me gustaría saber si las medidas técnicas y de control a tomar para el futuro ustedes los van a presentar en un futuro cercano o lo tienen ya completamente descartado. Eh, eh, sí, que lo va a presentar la Comisión a, actualmente. Merci, chers collègues. Écoutez, mes amis, vous avez tous posé beaucoup de questions, des questions précises, des questions parfois techniques. Je doute, je doute que notre euh, ami le ministre Letton puisse répondre à toutes vos questions.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 S'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît, si vous voulez bien. Kollegi, jek iġobkom. Iġobkom ħodu postkom il-aktar fis possibli. Issa għanna l-iskambju mal-komissarju. U rridu nibdaw mill-aktar fis possibli għanna bosta mistoqsix namlu għullu. Għalda stant. Nemmen illi aktar ma nibdew. Kmini, ikun aħjar għal kulħadd u xekk. L-ewwel nishtiq nixtieq nilqa' u ingrazzja l-Karmenu Vella tal-li aċċetta. Problema xkejtna ta' traduzzjoni. Nixtieq nirringrazzja l kummissarju Tana Karmenu Vella li ġi hawnhekk u ħajwieġeb pal mistoqsijiet tagħna. Nixin fakkarkom li Carmen Uvella għan karigat mill-ambjent, l-affarijiet marittimi u s-sajt. Huwa preżenti hawnhekk għal skambju ta' femmijiet dwar prioritajiet tal-Kummissjoni fis-settur tas-sajt u wkoll kwistjonijiet attwali proibizjoni ta' tal-iskartar tal-ħut u s-sajt biex bik mitluqa mal-kurrent drifnis l-għażel tal-mitluq. Huwa hija hawnhekk biex jippreżenta l tal-Kummissjoni u l-pjanijiet tal-ġejjin, il-miżuri tekniċi. Nixtieq natiħ merħba l-darba nir nirringrazzjah tal-preżenza tiegħu. L-ewwel nett ħan nisimgħu l-komissarju, un mbagħad kull wieħed waħda minnkom jista' jagħmel mistoqsija. Da xej komplikata. Peter għalenna illi min qed jaqbes il-ħin tiegħu għalhekk ħa noqgħod b'seba' Kull wieħed waħda minnkom ħajkolkom minuta u nofs U mhux minuta u 31 sekonda, minuta u nofs. Kummissarju, qed jogħġbok. Ejjew nibdew. Ħalli kulħadd ikun jista' e, ma leħnu, ara. Kolla, kolla, irridu jitkellmu, ħaġa normali. Naddilek il-kelma, Kummissarju. Thank you, thank you very much, Mr. President uh, Sharon Grazzi ħafna, Sur President Alan membri onorevoli, nodwa tajba lilkom il-kollu rid-najt. Li verament huwa pjaċir għalija li qed nipparteċipa fil-laqa tal-Kumitat għaliex għalija hija l-ewwel darba li jien qed nipparteċipa fil-Kumitat tal-Ħut dan huwa tielet xahar tiegħi biss bħala kummissarju responsabbli għas-sajt, iżda jiena diġà kelli perspettiva ġenerali tajba dwar dan il-qasam tant importanti. Jina kelli numru tal-qat ma' xi membri ta' dan il-komitat, inkluż miegħek sur President. Jina kelli diskussjonijiet tajbin li rendew il-frott ma' żewġ organizzazzjonijiet tal-ħut kif ukoll ma' NGOs. Kelli żewġ laqat tal-Kunsill importanti u issa ħajkun hemm it-tielet waħda nhar it-tnejn, tielet laqgħa nhar it-tnejn, u jina stablixxejt ukoll relazzjoni tajba ta' xogħol ma' servizzi tiegħi. Issa qed nistenna bil-ħerqa li jkoll relazzjoni ta' ħidma saħħitha u mill-viċin mal-kumitat tagħkom ukoll sabiex inkunu nistgħu nkomplu il-ħidma tant importanti tagħna tul is-snin li ġejjin. Jina ċert li relazzjoni ta' ħidma tajba bejnietna hija ta' importanza kbira mhux biss għall benefiċċju tagħna, iżda aktar importanti għall benefiċċju tas-settur tagħna. Issa dwar l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat jiena ġejt mitlub li nibda bi kwistjoni kontroversjali ġifieri l-eżula tal-mitlaq. Palma tafu s sena li għaddiet il-Kummissjoni għamlet proposta għal proibizzjoni sħiħa fuq dawn it-tip ta' eżula. Din ħasset li hija xi ħaġa meħtieġa sabiex tindirizza numru ta' kwistjonijiet ta' ambientali u ta' konservazzjoni u dawn huma tassib li għandu x'jaqsam mal-użu ta' dawn iż-żula tal-mitlaq. Kummissjoni bażikament ridet li telimina l-lakuni eh, kollha li jeżistu fil-liġi eżistenti. Ovvjament, qabel il-formulazzjoni ta' tekst innifsu kien hemm konsultazzjoni pubblika wiesa u kien hemm numru ta' studji l ġewħejjija. U apparti minn dawn l-istudji kien hemm ukoll l-evalwazzjoni tal-impatt biex tappoġġa dan. U jina naf li ħafna minnkom huma familjari ħafna ma dan din l-evalwazzjoni tal-impatt. Iżda sfortunatament mhux il-partijiet interessati kollha u mhux l-istati membri kollha dak il-ħin setaw jagħtu l-informazzjoni kollha neċessarja dwar l-użu ta' dawn l-eżula tal-mitla u l-impatt tagħhom fuq l-ispeċi mħarsa. Għalhekk il-Kummissjoni ta' tnaqriżiet ħin u talbet għal darboħra din l-istess informazzjoni. Issa għandna aktar informazzjoni, informazzjoni li hija ġdida u jiena lest li naddijilkom jekk tixtuqwa. Riċentement is-servizzi tiegħi reġgħu iltaqgħu wkoll ma' numru ta' partijiet interessati u ma' iltaqgħu mal-settur eh, tal-Galizja ta' xajito li jisom ġew affettwat b'din il-projbizzjoni li forsi ħadd tidħol fis-seħħ. Kif ukoll iltqajt ma' rappreżentanti ta' sajjida tal-eżula tal-mitla fuq skala zaħira fir renju Unit. Tul il smihti għaj meta diskutejna din il-kwistjoni, jina kont wet li ħajkolli moħi miftuħ li jina ħankun lest li neżamina il-possibiltajiet kollha sakemm dawn ikunu raġonevoli fl-interess tal-Unjoni u fl-interess tas-sajt sostenibbli. U jina ċert li dawn l-interessi tiegħi huma l-istess interessi tagħkom. U biex nżomma dik il-weda, jina għadni xorta wahda miftuħ, għandi moħi miftuħ, jina lest nisma b'attenzjoni lil partijiet kollha konċernati. Sabiex aħna nkunu nistgħu niksbu l-informazzjoni kollha fuq l-interessi kollha aska li li nsabu f'din il-kwistjoni. Mela, x'in is-sitwazzjoni attwali u fi ħammur issa? Mela, issa bħalissa għada fidejn il-kolleġislaturi U għal din il-Kamra dan ifisser li intom pala il-Kumitat Ewlini u l-Kumitat tal-Ambjent, intom iż-żewġ kumitati li siet importanti f'din is-sitwazzjoni u naħseb rixtu opinjoni l-biraħ fuq dan. Għalhekk il-priorità tiegħi bħalissa hija li jinsibu soluzzjoni tajba u komuni sabiex nirregolaw is-sajt bleżula tal-mitla sabiex intaffu l-impatti negattivi. Issa dan ifisser li ntejbu it-tekst li għanna bħalissa iva ejja namlu hekk. Ejja namlu U palma għettilkom, palma għettilkom fis smiħtija jiena ċertament lest u jina irrit nejn u nifaċilita il-ħidma sabiex nkunu nistaw naslu għal soluzzjoni tajba u komuni. Ovvjament, hemm lok għal titjib, nammetti li hemm ħafna lokal titip u rridu nsibu modi kif nakkomodaw it-ħassib differenti. U jena naf li aħna kapaċi li nagħmlu dan. F'dan l-istadju, tuli l-opportunità li nirringrazzja l Renata Briano għall-isforzi tagħha u għall-approċċ kostruttiv li ċertament ħajjejna biex intejbu il-proposta oriġinali tagħna. Issa biex ngħaddu għall-implementazzjoni ta' CFP il-politika komuni għas-sajt, hemmhekk ukoll irid insemmi ċertu kwistjonijiet. L-ewwel il-proposta omnibus li aħna naqsmu l-istess eh, għanijiet li konna ċarezza legali u kondizjoniet indaqsa l-industrija tagħna u mod importanti li nassiguraw l-implementazzjoni eh, kif jista' jkun tajjeb tal-obligi tal-ħadd. L-obbligu tal-ħadd diġà daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar għall-ispeċi pelagiċi u fil-Baltiċu għal eh, Salamun u għal Merlot. Issa biex niprovdu għal ċertezza legali, aħna ħriġna l-inni gwida bbażati fuq ir-regoli ta' kontrol eżistenti u fuq deċiżjonijiet li il-kolleġislaturi kienu ħadu meta kienu qegħdin jadottaw is-CFP. Issa, il-fażi li jmiss dwar il-sajt tal-Mersal, issa din qed tasal ukoll malajr Għalek assolutament aħna f'opinjoni tiegħi għandna bżonn iċ-ċertezza legali li eh, eh, hija biss regolament huwa biss regolament li stajtina. Aħna napoġġaw id-dialogu bejn il-Kunsill u Parlament u aħna tennejna kemm il-darba li aħna lest li nkomplu naġixxu bħala faċilitatur sabiex ngħinu lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex jilħu ftehim. Sfortunatament dan il-ftehim għadu ma ntlaħax Għalek, jena nishtiq nħedġiċkom sabiex terġaw tkomplu id-diskussjonijiet mal presenza tal-Latvja kemm se jkun malajr. Huwa importanti immens li aħna eh, nkunu flessibli sabiex nilħu ftejn kemm jista' jkun malajr. Jena f'iduċus, li din xi ħaġa li tista' ssir. Il-Parlament Ewropew huwa rappreżentat minn negozjatur ta' esperjenza kbira u ta' ħiliet kbar, naħseb li taqblu miegħi għalhekk nixtieq nirringrazzja lill President Kadek, il-ħabib tiegħi Alan, u li shadow reporters għall-isforzi kollha tagħhom u l-ħidma li huma diġà għamlu. U jiena naħseb li diġà irnexxinna niksbu progress tal-għodu tul il-laqat bilaterali. Fl-istess ħin, aħna qegħdin nimmiraw ukoll lejn reviżjoni komprensiva ta' miżuri tekniċi. Din ħattina opportunità li nissimplifikaw ir-regoli u nallinjawhom ma' CFP l-ġdida Dan huwa eżerċizzju kompletament separat mill-omnibus. Fit-tmim ta' sena li għaddiet ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u l-ippjanar ta' dan il-fajl ġew ippreżentati lilkom u aħna, ovvjament, senżommukom informati dwar il-progress tagħna fix-xhur li ġejjin. Aħna qegħdin nistennew li l-proposta eh, tiġi preżentata sa tmiem ta' din is-sena ġifieri l-2015. Qabel ma jsir dan, e, sa, sa dan it-tant jiena naħseb li dan huwa moment tajjeb biex inħarsu lejn l-istampa aktar ġenerali u konna diskussjoni e, wiesa fuq kif nixtiequ li dawn il-miżuri tekniċi jkunu fil-ġejjieni. Issa fuq il-ftejmiet ta' sajt sostenibbli għaliex jiena naf li hemm ħafna interess e, dwar dan fil-ftejm dwar is-sajt. Intom ħattu perspettiva ġenerali il-xar li għadda, mux ħanqoħ nidħol fil-detal, ma jkaw xi mistoqsijiet li triduni nwieġeb jenħannes li namel dan. Issa dwar il-ġlida tagħna kontra l-IUU mill-Yellow Cards il-ġodda li inataw f'Diċembru aħna qegħdin inkomplu l-isforzi tagħna sabiex il-sajt illegali intemmuh. Issa fuq il-pjanijiet multianwali, ġaħan kelma ta' malajr, li kollok pjanijiet multianwali fil-post hija importanti u essenzjali għall-implementazzjoni ta' CFP l-ġdida. U għawek, il-Konsillu Parlament deċidu kif jixtiequ jiksbu l-anijiet ta' CFP fil-prattika. Aħna ħadna fidejna il xogħol li inħejju il-proposti għal dawn il-pjanijiet. L-ewwel pass ovvjament kien li nassiguraw li il-proposti tagħna jkunu ibbażati fuq l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli. Aħna fassalna sekwenza li ħadd permetti li xjentisti sabiex ikunu jistgħu jaħdmu u e, jikkalkulaw kollox fl-inqas ħin possibbli. Aħna e, akkaniti li nikonsultawkom f'kull stadju ta' tħejjija tal-pjanijiet. U nibdew bl-ewwel fażi jiġifieri tal-ħsieb. Issa għandna kalendarju ċar kemm għas-sajt pelagiku kif ukoll dak demersali bejn issa u l-2017. U qed nibdew bil-pjan tal-fiqsa sajt fil-Baltiċi li diġa qegħdin taħdmu fuqhom. L-intenzjoni tagħna hija wkoll li nibdew bis-sajd demersali tal-Baħar tat Tramuntana sa tmim ta' din is-sena mbagħad fil-bidu tas sena d-dieħla aħna għandna l-intenzjoni nippreżentaw żewġ proposti għas-sajd demersali fil- miet tal-punent u mbagħad iżjed tard ħankunu qegħdin nippreżentaw proposta għas sajt pelagiku, inkluż il-kavalli u l-inċova. Għalek aħna ipproponejna li għalissa nirtiraw, anzi s-sawrel, il-proposti fuq is-sawrel u l-inċova. Palma tafu l-affarijiet ma naqas kaduti u l-proposti kienu ibbażati fuq is sjef ta' qabel għalhekk ma tantx jagħmel sens li nżommuhom it-tnejn eh, fuq il-mejda. Iżjed tard din is-sena aħna għandna l-intenzjoni noħorġu bl-ewwel eh, proposta għal pjan multianwali tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran għal eh, speċi e, eh, pelagiċi żgħar anka fl-Adriatiku. U dan imbagħad fil ġejjin ħajkonna tieni proposta għal sajt pelagiku żgħir fin-naħa tal-punent tal-Mediterran biex nagħlaq naħseb nista' naqafaw. Jiena issa qed inħares il-qoddim eh, mhux biss għal mistoqsijiet li forsi tistgħu tagħmlu li ma anka għas suġġerimenti u sabiex ikollna skambju ta' opinjonijiet. Grazzi ħafna tal-istudentuni li nkunaw eh, magħkom illum u nista eh, intenni li jiena lest nikkopera magħkom naħdmu flimkien u jiena ħankun qed nisma'kom b'attenzjoni partikolari u jiena nixtieq ngħid ukoll li tistgħu isserħu mhux biss fuq l-appoġġ tiegħi iżda wkoll l-appoġġ tas-servizzi kollha tiegħi. Grazzi ħafna. Merci, cher Carmenu. Grazie, Carmenu. Grazie Carmenu al prezentazzjoni tijak. Aħna minna tal-Kommissjoni, minna tal-Kommissjoni tas-sajt, Komitat tas nisti nishtiqu li rridu naħdmu mod ma mal-Kommissjoni. Dejjem hekk minna. Qabel ngħaddi l-kelma lill-kollegi malaj malaj. Nixtieq ninsisti dwar Żewġ punti. L-obbligu tal-ħadd jiena rapporter il-Parlament għamel proposti importanti lill-Kunsill ħalli kun hemm żblok ta' sitwazzjoni din ġiet approvata mill-grupp fl-aħħar laqgħa ta' Shadows. Il-grupp kollu kemm hu nittama' dawn il-proposti il-Kunsill jattijom widen, jisimgħu jisimaw, u jattijom widen jifimom. Għalix il-kodeċizjoni jemżan eh, ta' zewċ naħat, u xek. Għandek il konsilju u l-Parlament u kullħat irrit jaqdi r għol tijaw. Aħna minna parti kbira u issa l-Konsil irrit eh, jagħmel parti tijaw u koll. Maġina li naqblu, nittamel naqblu dwar dan il-prinċipju, un-bat jena ħanserra fuq l-appoċ ta'kom pala kommissjoni fil-qafas ta' dawn il-negozjati li nittama nispiċaw il ġima id-dieħla, nkunu nista' ġima ġimma d nikkonkludu dwar l-obligi tal-ħatlart. Imbagħad bħala President tal-Komitat nixtieq ngħid illi intom smajtu, diġa rajtu, jiena ħan nitlobkom tirtiraw il-proposta legislativa dwar il-proibizjoni tal-leżul tal-mitlaq. Iproponu xi ħaġa aktar konkreta, xaħġa ħaġa li tixibha aktar ma' realtà. Issa, għal darb'oħra. Minuta u 30 sekonda jekk iġob komputer. On a un partir. Għanna kollega li jixtieq jitlaq ħana dullu l-kelma l koordinatur nagħdu l-kelma l-ewwel. Imbagħad wara imislilek. L-ewwel Gabriel Matu għal minuta u nofs, ek joġbuk el, el cronómetro en marcha, me parece que un minuto y medio es nada. Jina jidir li minuta u nofs minn xej għal dawn it-tip ta' diskussjonijiet imma l-ewwel grazzi kummissarju. Iva fil-fatt il-President għala mod tajba ħafna miex risoluzjoni li ħadd solvi il-problemi kollha. E, sfortunatament din hija ħagġa ħaġa li ħallitilna il-Kummissarju da ma nakru rridu nsolvuha hemm bżonn ta' bidla sħiħa tal-proposta ta' Kummissjoni, anzi kważi kważi naħwa u nagħmlu waħda ġdida, rridu naraw li m'hemmx eh, ħsara. Il-proibizzjoni kif inhi ma tantx tagħmel sens. Issa fuq omnibus il-Parlament kien iżjed flessibbli naħseb ninsabu aktar qrib hemm bżonn insolvu s-sitwazzjoni u hemm bżonn noffru sigurtà lil f'dan il-każ il-qasam tas-sajt kollu kemmu. Pjanijiet multjanwali bżon li konsidraw li zjiet informazzjoni xjentifika riċenti. E, dawn huma il-sentenzi tal-rati, sentenzi brabta mal-Venezuela. Hemm bżonn li din nirrispettawha fil-Parlament, irridu nirrispettawha b'mod ċar, irridu nirrispettaw il-kodeċiżjoni. Jina dak li qed nitlob huwa li il-Kummissjoni li qed ninduna li hija iżjed qrib tal-Parlament imma li il-Kunsill jappoġġa l-pożizzjoni u il-pjanijiet IVA għanna wieħed l-ewwel wieħed tal-Baltiku, ġifieri pjanit naqblu magħhom imma bżonn li nirrispettaw il-kodeċiżjoni. Waħda mill prioritiet l-aktar immedjati hija regolament ta' kontroll ta' miżuri tekniċi. Hemm bżonn li nippreżentaw meta ħajjiġu preżentati x'inhu ma l-iskadenzi, nixtieq li xi ħaġa fuq għadi. Issa l-ftehim bilaterali iva iżda aħjar minn dak li qed nagħmlu partikolarment għal dak li huwa l Grazie, Grazzi, naħseb forsi bista 60 sekondi. Oh, très bien, très bien Gabriel. Magnifique parce que c'était pas c'était Proset, Gabriel. Kellek ħafna xtejt fi ftitħin. Peter. Peter van Dalen. Dames, eh, hartelijk welkom. Goed u hier te ontmoeten. Ik heb drie concrete vragen. In de eerste plaats verrast het mij dat u aankondigde... L-ewel net, niskanta illi inti għat illi proposti fuq il-mizuri tekniċi se jaslu bis fl-axar tal-2015 għalfejn uh, eh, seddumu daqsek għalix xumbat se jkun impressjoni ta' ħin Eh, kif għanna bħalissa bl-obbligazzjonijiet tal-ħadd li huma diġà fis-seħ u leġiżlazzjoni li għadha ma ntemmitx. It-tieni net in-Norveġja żiedet il-kwota tagħha għal blue whiting. Aħna nafu li qed ikolkom diskussjonijiet ma' Norveġja bħalissa għajduna xi progress sar forsi Umbat il-possibilità ta' sajt għall-2015 issa ġew fissati imma hemm l obbligi tal-ħadd tal-ispeċi pelagiċi u eh, il- it-TACs huma inqas x'se tagħmlu għall-ispeċi demersali għall-2016 għaliex eh, aħna konna tamajna illi il-kwoti jollew għaliex l-obligi tal-ħadd se jkollhom impatt fuqhom. Għalla jiena nixtieq tajdli eh, xi ħaġa iktar dwar l-ispeċi demersali u kwoti ola l-2016. Grazzi Peter. Eh, fin ċek joġbok għal-FDD. Iva, jena demna taffariet sbieħ. Survella, inti tajta daqqatajn il-sistema ta' sussidji tifhem eżattament kif qed jintefqu l-flus tal-kontribwenti, tista' tgħidli li liema organizzazzjonijiet f'liema pajjiżi jieħdu flus minn il-kontribwenti ta' kuljum għaliex kummissarju il-librerija tal-Parlament ma tistax tgħidli. Jajdu li biss illi jekk jiena kont saqsejt kieku fuq il-pak setaw itun informazzjoni ma fuq is-sussidju dwar is-sajt le kummissarju trid tagħmilha priorità illi Eh, dan jieqaf tamela ċara u trasparenti fejn sejrin il-flus tal-kontribwenti tat-taxxa. Umbat, is-suġġett tal-lum, inti tkellimt fu tul fuq il-proibizzjoni ta' leżul ta' tisqif. 80% e, tal-flotta tagħna tuża dan l-irkaptu u minħabba din il-proibizzjoni se jbatu. Ir-Renju Unit qed ibati biżejjed minħabba s-serq ta' riżorsi tagħna minħabba il-politika komuni eh, komuni tas-sajt ek jogħġbok tkomplix taħqar is-sajjeda tagħna. Merci, mr Finch. Grazie, Sur Finch. Joao Ferreira. Grazie, President. Eh, Come non tengo molto tempo, eh, io... Peress eh, li ma tantx għandi ħin, jiena se nifoka fuq il-sajt blezul ta' tisqif. Dina dan huwa punt importanti ħafna li mur l lin mill-proposta tal-Kummissjoni eh, huwa uh, sintomatik, hija sintomatika li xturi il-valur tal- politika komuni ta' sajt. Il-Kommissjoni ħarġet bi proposta minar ma femet id-diversità ta' situazzjoniet li jeżistu fl-istati membri differenti minar ġustifikazzjoni xjentifika suffiċjenti u sitra waħda li tmur kontra il-prinċipju tal-komunità eh, tal politika komuni tas-sajt il-ġdida li miżuri reġjonali rridu jkunu implementati b'mod effettiv hija proibizzjoni ġenerali totali rispettivament mid-diversità tal-informazzjoni li teżisti għall-istati membri differenti u jiena bat mistoqsija bil-miktub lil kummissjoni fejn jiena uh, inkludejt opinjonijiet ta' entitajiet ċentifiċi mill-Portugal li kienet mur kontra L-informazzjoni li tatna il-Kommissjoni għalluli li dan l-opinjonijiet ma tqisux li l-Kommissjoni issa kienet edha tfittex informazzjoni ġdida. Meta ħarġet bil-proposta mid-dera l-Kommissjoni ma kellix bizzejt informazzjoni u dan huwa l-każ dak li aħna nipretendu mill-Kommissjoni li mhux tħalli l-Parlament u l-Kunsill biex jagħmlu xogħol mis-samlet il-Kommissjoni, ma l-Kommissjoni għandha tirtira il-proposta li ħarġet biha u toħroġ waħda ġdida. Imma l-ewwel tqis l-opinjonijiet ċjentifiċi kollha li ma kienx ikkalkulatu fil-bidu minħabba l-importanza li għandu dan id-dossier. Uh, dan huwa sintomatiku koll ta' sistema u situazzjoni li ma tistax tkompli is-sena id-dieħla. Grazzi ġoħaw, Diane Dodds. Grazzi ħafna, Sir President, Kummissarju, meħba fil-Komitat tagħna u nittama illi aħna se jkun relazzjoni tajba ta' ħidma. Tlet punti li nixtieq nifoka fuqhom fil- regolament tekniku omnibus jiena iffokajt fuq kwistjonijiet marbutin mal-Bahar Irlandis il-sajjeda tal-Irlanda ta' fuq et jużaw irkapti selettiv ħafna biex naqsu rimmi imma skont il-regolament 254 tal-2004 li ħareġ 14 sena ilu, eh, dawn l-irkabti huma legali wissa jekk jista' fil-Bahar Irlandis juża dan kaptu minn kej għal fat li dawn ġew maqbula u approvati mill-Kumitat ċentifiku tal-Kummissjoni mela effettivament dawn qegħdin jistadu b'mod illegali. Aħna fl-Irlanda ta' fuq u l-flotta tal-Irlanda ta' fuq għandha bżonn rimedju għal din is-sitwazzjoni li ma tagħmelx sens fejn aħna nużaw il-kapti selettivi li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u qegħdin innaqsu ir-rimi imma fl-istess ħin ma setawx ikunu inklużi fir-regolament omnibus u jiena nifhem kummissarju li ħafna mill-uffiċjali tijak għamlu pressjoni kontra l-emendi li jena ressaqt fuq dan il-punt u jiena għandi bżon nara rizoluzzjoni jiena naqbel mija fil-mija ma dak li għalli president tana li għalli li il-Kummissjoni għanda tirtira din il-proibizzjoni fuq il-eżul tal-mitla u tressaq proposti illi ma iktar accettabli li u wkoll id-diversità bejn ir-reġuni. Mbagħad ir-reġjonalizzazzjoni pilastru essenzjali tal-politika komuni tas-sajt u wieħed ukoll essenzjali. Grazzi Dian. Qabel ma jwieġeb il komissarju għal-Koordinaturi nati il-mikrofon il-kollega tana Montero għalix ma jistax jibqa' ma tistax tib magħna il-ħin kollu. Imbagħad iwieġeb il komissarju Grazzi ħafna, President, għal dan it-trattament preferenzjali. Nati meħba lill komissarju u nawguralu kull suċċess għal mandat tiegħu l-Ewropa hija n-nies u għandha tiffoka fuq in-nies u meta aħna nitkellmu fuq in-nies u permezz ta' l-konċentra fuq in-nies jiena se nitkellem ukoll fuq il-kwistjoni li qed tikkonċernana illum. Il-Kummissjoni ħarġet bi proposta dwar il-proibizzjoni ta' leżul tal-mitla proposta li se tagħmel ħafna ħsara li l-eluf ta' ċittadini u sajjieda Ewropej qed nitkellem iva dwar sajjieda Portugiżi ma dak ukoll eh, Spanjoli, Franċiżi u anki Italjani. Il-kwistjoni tal-ħruġ tal-liċenzji u eh, approċċi ġenerali ċertu sajt artiġanali se jispiċċa ħafna uh, eh, sajjieda żgħar se jisparixxew. Uh, U dawn kienu eh, permezz ta' dan it-tip ta' sajt dan ħafna sajjeda fl-Ewropa kienu jaqalaw lejxin tagħhom. Jiena napprezza l-flessibilità tiegħek li qed toffri li tbidlu t-test ma jiena nitolbok jekk jogħġbok irtirawa din il-proposta għaliex hemm bżonn li tkun formulata mill-ġdid toħroġ bi proposta ġdida illi tqis ukoll il-ħtiġijiet tas sajjieda Ewropej Grazzi ħafna. Mela issa kena l-ewwel round ta' mistoqsijiet u issa nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju sabiex u jkun jista' iwieġeb għal mistoqsijiet li diġa' saru mbagħad il-kollegi l-oħra jitkellmu wara. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb illi l-iktar punt illi semma ta' spess kienet propju dil-kwistjoni ta' l-eżul tal-mitla u il- pożizzjoni tal-Komitat hija talba illi din il-proposta tiġi irtirata. Jiena jkolli nibda billi najt li il-Kommissjoni hija miftuħa u tifhem illi proibizzjoni totali mhijiex soluzzjoni. Naħseb illi f'dan l-istadju issa fuq dan il-punt tal-men qbilna. Ikolli nkun ċar ukoll u najt illi azzjoni immedjata hija meħtieġa għaliex minn banda irridu inneħħu l-inċertezza u mill-banda l-oħra irridu nimxu b'attenzjoni u e, irridu nkunu ċerti fuq dak li namlu jiena qed inqis it-ħassib kemm ta' dawk eh, li huma mħasbin dwar l-istokkijiet tal-ħut u anke s-sajjieda li huma mħasbin għall affarijiet tagħhom. Jiena nifhem ukoll dak li għattu illi jekk meta ħarġet il-proposta il-Komissjoni ma kellix l-informazzjoni kollha meħtieġa forsi ma kienieċ fl-aħjar pożizzjoni illi tfassal l-aħjar proposta. Imma għal darboħra dan mhuwiex tort tal-Kummissjoni għaliex kull darba li aħna nistaqsu lill-istati membri biex jatuna l-informazzjoni, nistennew illi tuna din l-informazzjoni u informazzjoni tajba u informazzjoni f'waqta. Issa għanna iktar informazzjoni u eh, il-situazzjoni hija ferma aktar ċara u nittama illi bekk issa nistgħu nsibu soluzzjoni. Aħna konna qegħdin nistennew illi propju jkun il-Parlament li joħroġ fi proposta. Jena kelli kont taħt l-impressjoni illi forsi kien se jkun hemm xi rakkomandazzjoni jew xi tip ta' feedback mill-kumitat tagħkom fuq dan. Issa jekk intom tajduli li intom tippreferu li l-Kummissjoni tieħu dan fuqha, ma nafx jekk normalment għal eh, l-irtirar ta' proposta hemmx bżonn illi jkun hemm reazzjoni formali min-naħa tal-Parlament. Jiena nerġa' niddiskuti ma' servizzi tiegħi u jekk jgħiduli illi dan huwa possibbli mela iva anki jekk ikonna nerġa' niltaqa' biex niddiskutu dan il-pont biss nistgħu nagħmlu dan. Smajt suġġerimenti pal per eżempju l-fatt li miżuri reġjonali jistgħu jkunu is-soluzzjoni għaliex le nistgħu niddiskutuh Eh, dan il-punt ukoll. Imma jekk il-messaġġ li qed jasalli li eh, huwa li kulħadd qed jistenna lill kummissjoni li tieħu l-inizjattiva biex tirtira din il-proibizzjoni, eh, jiena nieħu nota u nerġa' niddiskuti ma' servizzi tiegħi dwar l-obligi tal-ħadd. Naħseb li l nafu illi dana l-obligu daħal fis seħħ Eh, mill-ewel ta' jannar għall speċi pelagiċi, imma l-omnibus għadu meħtieġ mod partikolar meta jkun kwistjoni tal-demersali. Il-għan ta' omnibus huwa biex jiċċara biex ikun hemm iktar ċertezza legali, kondizzjonijiet indaqs, implementazzjoni bla intoppi biex ma jkunx hemm dewmin fl-implementazzjoni. Sfortunatament jiena naf illi ma ntlaħaqx ftehim wara l-ewwel triologu sadattant mbagħad kien hemm soluzzjoni temporanja li ħriġna biha aħna. Aħna eh, ħriġna xi eh, gwida, ah, kellna wkoll xi laqat ma' stat ċerti stati membri biex nippruvaw nispjugawlhom u nkunu ftit eh, flessibbli waqt il-perjodu inizjali, imma jiena naħseb illi hemm bżonn illi nelbuh dan l-imblok. Naf illi kien hemm ukoll xi flessibilità miż-żewġ naħat u naħseb illi waqt il-laqa bilaterali ta' dalodu u kol, pero naħseb illi presidenza tal-Latvja għamlet dan il-punt priorità fuq il-program tagħha u aħna wkoll irridu illi nilħqu ftejim malar kemm jista' jkun għalix kif aħna għadna il-fazi li jmess se jkun mbagħad il-sajt emersali u l-stocks imħalta. Għalle kiena minna ħati għaj nista inwetkom illi il-Kommissjoni edha b'għawnek propju biex tiffaċilita ftejim ta' dan it-tip. Mela dak fuq l-obligi tal-ħadd, issa il- fuq dak li qalet l-Onorevoli Dodds u s-sajjeda Irlandiżi u l-Bahar Irlandiż iva nifhem dak li għat inti fuq il-merlotz tal-Bahar Irlandiż u s-servizzi tiegħi ngħidilhom biex jitlu fija din u dwar l-irkapti illegali iva nerġa' niddiskuti ma' servizzi biex nara eżatt x'inhi il-pożizzjoni eżatta. jina naqbel illi u koll il-politika hija dwar il- in-nies u s-sajt mhux biss dwar il-ħut imma dwar is-sajjeda wkoll għalhekk iridu nħarsu mhux biss l-interessi tal-ħaq tal-ħut imma l-interessi tas-sajjeda. Jidirli illi kienem mistoqsija oħra dwar l-obligi għal sajt demersali u naħseb li l-istess obbligu li kien japplika l-2014 għal sajt pelagiku se jibqa japplika jidir li illi um, hemm xi tħejjijiet konġunti illi jistaw jibdew l-istati membri u dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti eh, iridu jsiru f'konsultazzjoni mal-Kommissjoni u mal-Konsilli tal-Konsulenza eh, fuq dar eh, dan il-pont. Grazzi, Kommissarju. Zewċ kommenti żgħar qabel ma naddu għal round li mis ta' mistoqsijiet dwar il-leżul tal-mitla naħseb illi fimt illi kulħadd hawnhekk jaqbel u infakrek illi l-inizjattiva leġislattiva hija tal-Kummissjoni eh, uh, Eh, nixtieq li kienet tagħna ma sissada fidejn il-Kummissjoni għalhekk aħna qegħdin nitolbukom milli tirtiraw proposta li għamiltu u toħorġu b'waħda ġdida. Jiena nixtieqa eh, li aħna kellna il-possibilità li noħorġu b'inizjattiva minna tagħna eh, tkun ħaġa demokratika ħafna imma għaziz Kummissarju inti jina inni ma nisma l-ħames snin il-kommissarju jgħid is-sajt mhux biss il-ħut imma il sajjeda għaliex is-Sinjura Damanaki qatt ma dal-klim ħames snin li damet kummissarju. Issa nagħti l-mikrofonu l-kollega Tana Blanka Lopez. Grazzi ħafna kummissarju il-ġurnata meta inti eh, nħtart, inti eh, ħassejt li inti se tkun ta' dawl, xaqta dawl għas-settur tagħna u wara li smajt eh, li smajtek titkellem għadni konvint li inti dak ix-xaqta dawl li ħsibt li se tkun għal dan is-settur. Meta l-ħarġet din l-opinjoni fuq il- l-eżul tal-mitla, imma dan ma jfissirx li s-settur irid jiġi eh, kastigat. Jiena niskuża ruħi għaliex pajjiżi ma weġibx kif, eh, kif suppost ma weġibx fil-ħin u ma milx il- ma ressaqx l-opinjoni tal-bittija ma dana mux raġuni għalfejn is-settur għandu jiġi kastigat. Hemm żewġ possibiltajiet eh, jew il-regolament jieġi eh, irtirat jew inkella jinqaleb ta' taħt fuq hija l-Kummissjoni illi trid tieħu l-inizjattiva. Imma Kummissarju, jekk kieku inti kellek tajt hawnhekk f'din il-kamra illi inti se tħares il-sajjeda iż-żar, il sajjeda iż żar aħna nkunu kontenti nisimaw ftajtek għalix tamma se jkollu impatt uh, fuq l-ambjent bluzu ta' leżul ta' xejtu mux se jgħamħsara l-ekosistema għalix dan se jistodisfa settur illi ħafna um, uh, eh, impiegi illi huma medda u tistaw taraw ukoll illi hemm konsensus fuq dan is-suġġett u konsensus ukoll wiesa fuq dan l-approċ għalhekk trid tipprova tkompli uh, tiffaċilita ftejim fuq dawn l-opportunitajiet tas sajt. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju, jiena nawguralek kull suċċess u kif qal il-kollega tiegħi sur Blanco Jiena ħadd irruħ illi narak illi qed mexih inti da settura għaliex inti raċ ta' dawl għalina. Irridu jittieħdu inizjattivi anke tal natura leġislattiva li għal President laqwa aħbar li tista' tagħtina illum hawnhekk huwa tajdinla illi din l-inizjattiva dwar il-leżul tal-mitlaq se tiġi irtirata il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi rridu eh, naraw kif nistaw nkomplu nenukom sabiex eh, tirtiraw din il-proposta ta'kom. Jiena nara eh, irridu naraw xandu bżonn is-settur naraw kif se nsolvu l-problema hija aħbar tajba li għat li tajtna inti u mill-grupp soċjaldemokratiċi demokratiċi irridu nieħdu forsi xi inizjattiva sabiex tinwasslu għal din eh, li din il-proposta tiġi rtirata u jekk inti tgħinna wkoll meħba bik sur kummissarju proposta proposta fil-qosor. Proposta żgħira. Naħseb illi hemm bżonn illi namlu analiżi irridu naraw kif inis sitwazzjoni tal-katina tal-valur tal eh, eh, satuta tas-sajt b'mod sħiħ namlu l-istess ħaġa fil-qasam tal-agrikoltura. Eh, naraw il-settur tas-sajt u il-settur eh, tas-sajjeda zar u koll għandu eh, importanza f'din il-katina, għalek aħna irridu nieħdu inizjattivi biex inħarsu dan il-settur illi ma tantx għandu alternativi. Grazzi ħafna, Klara, grazzi kollega Ashton. Grazie, President. Kommissarju, jiena nirrappreżenta l-Iskozja hawnhekk. Ġens ta' sajt importanti fl-istorja u anke issa minke l-esperjenza tal-politika komuni tas sajt. Fisra fema tiegħi. Waħda mill-partit importanti tal-riforma ta' CFP hija dak li jagħtilok għat ta' deċiżjonijiet ċentralizzat. skozja m'għandix interess fil-sajt bl-eżul tal-mitla, iżda jiena naħseb illi din il-proibizjoni għandha tiġi tirata għaliex din tmur kontra dik il-mossa lejn teħid ta' deċiżjonijiet reġjonalizzat dan l-approċ fejn kollox huwa tajjeb għal kulħadd imur kontra l-approċ u dan jolqot lil komunitajiet tas-sajt u pajjiżi oħra pal Galizja, eh, reġuni oħra pal Galizja u wkoll l-Ingilterra. Imbagħad dwar l-obbligu tal-ħadd. Aħna l-koll irridu nitbedu mir-remi ta' ħut tajjeb. Imma irridu nifukaw u nitrattaw affarijiet skont it-tip ta' sajt. Grazzi, naddir l-kelma l-Sinjura Nikolaj. Grazzi Alan, komissarju. Leġislazzjoni kontroversjali qatt ma tista' tkun liġi tajba, ċittadini għandhom bżonn liġi tajba. Jiena naqbel mal-kollegi illi huma kontra din il-proposta. Għandi żewġ mistoqsijiet, waħda marbuta ma laj juju. Inti matul ismiħ wetna li kont se tirrapport tal-Parlament dwar il-livell ta' implementazzjoni dwar dak li huwa sajt illegali mhux rapportat u mhux regolat, imbagħad sitwazzjoni tal-Baħar l-Iswed u il-politika tas-sajt hemmhekk. Grazzi, Reka, hekk joġobkom, tiħdux daqshekk fit-tul għaliex inkella il-Kummissarju mhux ħajkun jista' iwieġeb ħanna tikom minuta biss. Issa naddil kelma Senra Rodriguez. Obrigada, Presidente. Señor Commissario, tres Questions... Grazie, President. Kommissarju, tlet mistoqsijiet. Osra. L-ewwel net dwar l-eżul tal-mitlaq li nneħħu il projbizjoni għas-sajt artiġanali fil-Galizja. It-tieni net nifukaw fuq studju ta' impatt dwar l-impjigi u l-bastimenti fuq il-bastimenti pa' riżultat tal-politika ta' CFP imbagħad il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal dawk involuti eh, fil impiegi marbuta mal-baħar. Grazzi l-kollega Renata li hija konċernata direttament. Renata, Iva, grazzi, nirringrazzja l-Komissarju għal kem u disponibli. Għan itkellem dwar l-eżur tal-mitlaq biss Iżdan huwa dokument li ili nistudjah għal bosta xur u ili nifoka fuq bosta pajizi, ma jnifokajt li ktar fil-pajiz tijaj uħdin fl-imkien ma l-assisa tal-kosta, l-Gwardja Kostjera fl-Italja. Din il-proposta, din il-mizura li ġiet mill-Kommissjoni, irridu il ta' taħt fuq. Għaliex, għaliex il sujġet mhuwiex dak illi qed nagħtu permess għalli illum, għaliex x'permess qed nagħtu, l ma tiktax xbiki qed nagħtu permess Kiku kien dwar dan biss il-problema tal-ambjent ma kienx tfetx. X'in il-problema f'dawn f'xi pajjiżi dawn iġbiki jiġu ntużati b'mod illegali. Għalhekk il-problema li jridu nistaqsu dwarha kif nistgħu nevitaw l-użu illegali ta' dawn iġbiki. Fuq dan irridu niffukaw, irridu nibdlu il-proposta tal-Kummissjoni u naqilbu ta' taħt fuq għalina eh, li nagħmlu dan huwa diffiċli. Kadek, sekonda nitolbok, President. Sekonda, kont il-rapporter. Nishtiq ngħid illi aħna nistgħu nagħtu direzzjoni politika nibdlu il-proposta huwa diffiċli f'termini legali. Grazzi, grazzi Renata. Iva, għandek raġun, nifmek, inti konti rapporteri, signora Tomasik. President. Komissarju. Jena nejx fil-Kroazja, fuq il-gżira ta' Kolċela. Ħafna persuni jiddependu fuq il-turizmu. L-imbit u z-zejt ta' zebuċ. Dana kollu naraw li il-gvern adotta liġi li skontom u swiet 20.000 permess ta' sajjeda artiġanali setaw jistadu 5 kilo il-kilogramma kull-jum taħut u jiena wis nibża li dan l-att il-ġdid ħaj kontribwixxi għal sajt legali mhux rapportat u mhux regolat u nixtieq nistaqsik dan it-tip ta' sajt kemm jinfluenza sa li ma punt influenza is-sajt fl-Unjoni Ewropea dawn huma sajjida li kull ma qed jagħmlu jippruvaw jaqalgħu l-ħabsa ta' kuljum tagħhom, imantnu lill-familja tagħhom u mhumiex periklu l-ekonomija Ewropea. Issa ngħaddi l-kelma Lissur sur Pakumjola. Grazzi ħafna kummissarju, jina u kol fost dawk bħal ħafna f'din il-komitat li nipreferu li jintom tirtiraw il-proposta. Fu il proibizzjoni ta' l tal metla Jiena fil-fatt qed nara li anka l-Ministru Spanjol tal-Agrikoltura u s-Sajt, l-Awtoritajiet tal-Galizja waslu lek informazzjoni u tħassib tagħhom għal din il-proposta, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam is-sejtu li tant iħasseb il-Galizja. U dwar dan xi ħaġa li qed tħasseb din il-Kumitat, Eh, jien naħseb is-sitwazzjoni nkella jekk ħatibqa' tkun ta' rifjut imma l-idea hija li l-provaw nħarsu eh, sistemi tradizzjonali forsi li zjet ħaġa malajr jekk intom trutatu ċertezza legali hija li jekk intom tirtirawha. Tieni net, il-Mawretanja, l-importanza tal-fejn mal mauretania grazzi. Merci Paco pour euh, la rapide. Je vais laisser le temps euh, euh, à Carmen Nouvella de répondre. Ça. Nħalli l-Kummissarju biex u wieġeb imbagħad fadlina l-aħħar grupp ta' mistoqsijiet. Imma issa l-Kummissarju biex u wieġeb għal dan il-grupp ta' dan is-set ta' mistoqsijiet. Dwar il-punt L-Onorevoli Milan, rridu namlu xi ħaġa għaliex hemm proċess leġislattiv l-ewwel nett irid jiġi approvat. Nixtieq ngħid li Ma kienx l-intenzjoni namlu ħsara l sajt li m'għandux impatt negattiv bħal sejto fil-Galizja u l-ħaddiema fuq skala żgħira dawk artiġanali le ma kienx din l-intenzjoni. Imma li nitrattaw xi tip ta' soluzzjoni li tikseb approċċ aktar differenzjat. Iżda dwar il-proċedura legali huwa importanti hemm bżonn ta' pożizzjoni formali tal-Parlament kollu kemm hu għaliex mingħajr din il-pożizzjoni formali ħajkun ta' sawieber għal kummissjoni biex taġixxi imbagħad wara pożizzjoni formali li tasal minn għandkom, rridu naraw jekku xħan irtiraw il-proposta kollha jew nemendaw jew nħorġu b'tel ġdid iżda li għarfuni l-pożizzjoni legali l-proċedura legali titlob li jkun hemm pożizzjoni formali mill-Parlament, li tinstab l pożizzjoni formali mill-Parlament l-ewwel. Rridu niċċaraw dan il-punt un mbagħad naraw kif nistgħu nafanzaw. Dwar la juju. Kemm il-darba issa dan il-punt dwar la juju jiena nemmen li la juju għadu priorità mhux biss għall-Kummissjoni imman anke għall-Istati membri. Il-Kummissjoni qed komplitati linji gwida lill istati membri, pariri, konsulenza, mill-esperti, l-laqat tal-grupp, qed jitwetqu u kol hemm skambju tal-aħjar prassi, la juju parti mill-ftejjemiet ta' sħubija li Aħnanna u nista' ngħid li l-Kummissjoni bdiet u ħat kompli tnedi kooperazzjoni flimkien ma' bosta pajjiżi oħra dal-għodu kelli laqa mal-Ministru tal-Korea dwar dan is-suġġett ukoll. Għanna model tajjeb, model ta' suċċess, meta nitkellmu dwar la iu l-obligi mill-port, mill-stati kostali. U dawk ta' bandiera jiena kelli laqa ma' bost NGOs, anke l-NGOs. Jinsabu fuq naħa tagħna kelli laqa wkoll mal-industrija tal-proċessar u anke kien sabu fuq naħa tagħna. Jumejn tliet ilu kont sodisfatt meta smajt il-President Amerikan nida l-ekwivalenti tal-IUU. Għalina dan kien pasta sew pozittiv, fat pozittiv, għal żewġ affarijiet l-ewwel net xieda tal-fatt illi eh, dwar l-IUU l-Unjoni Ewropea hija fitmum u minn kunċett Ewropew la juju qed isir kunċett globali. Nemmen il-Kummissjoni ħad tibqa attiva. L-Onorevoli Senra Rodriguez, apparti l-eżul tal-metla semmiet il-kondizjonijiet ta' xogħol ta' dawk li jaħdmu fuq il-bahar. Iva, dan il-punt irridu nitrattawħ għaliex meta nitkellmu dwar is-sostenibilità aħna ma nirreferux biss ta' sostenibilità tal-ħut imma wkoll is-sostenibilità tal lajxin ta' dawk involuti f'dan is-settur dwar dak li qal għalet nrofli Tomasic. Saret referenza għal sajt rekreattiv, laqas nsejħlu artiġanali kważi kważi, imma eh, sajt familjari fuq skala ta' sew zaħira. Ma nemmenx li din għandha tkun kwistjoni kbira u nistgħu iva niddiskutuha. Għal buħra. Għadak li qaret is-Sinjura Aguilera. L-istess ħaġa. L-eżul tal-mitla, ġbiki, meta għedt li hemm nif ġdid u diġà hemm effett fuq is-settur nittama li l-effett huwa wieħed aktar pożittiv. Iżda ftakru li dan huwa għattilet tielet xar tiegħi li jeni l-involut f'dan is-settur u nittama li nkomplu għaddejjin din ix pozittiva pożittiva. Imbagħad irridu sibu soluzzjoni l-ikbar u ġieħ ta' ras. Il-leżul tal-mitlaq laqas l-omnibus qas bisada biċu ġeħta ras għalix jena persuas li din il-kwistjoni fdej il-president ħa tissolva iva l-eżult tal-mitla biċu ġeħta ras u rridu insibu tarf ta' din il-kobba mħabla. Grazzi, kommissarju. Kumment, zaħir. Jena, Ankun pozittif il-Kummissjoni tista' tirtira l-proposta meta trid mingħajr titlob lill-Parlament għanda l inizjativa leġislativa u mhux il-Parlament għandu din għanda l-possibilità li tirtira. Ikun xikun il-moment il-waqt tal-proċess jiddejjem tista' tirtira ħanni tolbok. U dan il-komitat, eh, il-komissjoni tista' tirtira din il-proposta. Tista' tieħu deċiżjoni i m'għandix bżonn lilna. Dak xtaqt ngħidlek, komissarju. Issa ngħaddi il kollega il-kelma l-kollega li miss. Vande Kamp. Ma rridx komissarju jieħu l-impressjoni żbaljata u għalhekk ħan nibda billi ngħid li jiena kuntenta ħafna bil-proposta tal-Kummissjoni dwar l-eżul tal-mitlaq ħafna annimali li wkoll huma kuntenti biha. Il-ħut huma annimali imma annimali oħra hemm tjur pereżempju u anke huma e, immutu minħabba l-eżul tal-mitlaq. E, dan dawn l-eżul jeddu l-eżistenza tagħhom jiena ta' majt li huwa jiddefendi l-proposta ta' dawk li ġew qablu biktar persważjoni. It-tieni net ir-rapport dwar il-metodi ta' til u l-protezzjoni tal-ħut matul il-proċeduri. Rapport, meta ħasa rapport dwar proċeduri ta' til. Imbagħad enfili u baleli jinqatlu fil-gżejjer Ferro, fil-Ġappun. Eh, skużawni, bosta nifel baleni jinqatlu fil-Ġappun, fil-Faroe Islands, meta ħassibu xi tip ta' ftehim ta' dwar dak li qed jiġri iva huwa minnu li aħna nitrattaw iktar l-asafar il-ħut mill l-asafar tal-komitat. il Issa nadir kemm sinu bil-baw. Grazzi ħafna sur President, grazzi Kummissarju għal dawn l-spjegazzjonijiet. Inti referejt għal pjanijiet multjanwali, il-pjanijiet ta' ġestjoni U inti eh, semmejta xina il-rapporter tal-pjan fuq l-inċova u s-sawrel u inti jett li eh, id-data xjentifika issa hija obsoleta imma il-problema tal-Parlament hija propju il-bażi legali għalhekk jiena biex il-saqsi li jekk inti hija parti sentenzi li aħna semmejna tal-qrati fil-każ tal-Venezuela intom ħadd rispettaw il-bażi legali Eh, ġbir l-artiklu 42 paragrafu 22 għal kwistjoni ewlenija. Issa dwar is-suġġett tal-sajt eh, bl-Eżul tal-mitlaq jider li hemm ftejim li dan il-parlament jixtieq li tiġi irtirata proposta u inti bħala kummissarju lest li tirtira u lest li tkun flessibli eh, anka dwar is-sejto fil fil-Pajjiżi Baski. Hemm bżonn il-ftehimiet ikunu koerenti meta jaffettwaw kwistjonijiet tas-sajt u għasam kollu kemm hu tas-sajt. Grazzi. Je pass tout de la parole à notre collègue Serrault. Il-kollega Serrault. Grazie President. Grazie Kummissarju. Xtaqt nitkellem dwar data xjentifika li toħroġ mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-biomass ma nafux eh, xinu dwar l-MSY għal maġġoranza kbira, għal biċċa kbira tal-ispeċi. Il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet huwa bbażat fuq id-data xjentifika u dan għandu jkun appoġġjat minn trasparenza u mhux ikun imsejjes fuq data ta' riserva. Hekk qed jiġri bħalissa dwar ir-reżult tal-mitlaq. Bħalissa ma rridux inħaltu l-affarijiet. Hemm ħafna elementi li għamlu ħsara, reżulta tal-mitlaq li għandhom jiġu indirizzati iżda fil-fema tiegħi. Ir-regolament jider li mhux qed isolvi il-problema dwar is-sajt IUU li huwa ta' natura mistura din dan huwa legali u għandu jkun kopert minn dispożizzjonijiet oħra fl-Unjoni Ewropea u għalhekk kif nistgħu naħlu xi bħal din issir fil-mijiet tagħna kif jista' jkun hemm is-sajt illegali? Grazzi, kollega. Naddi l-kelma lill-kollega Engston. Engston. Grazzi, President. Nattuk meħba, Komissarju Vella. Grazzi tal-preżenza tiegħek fil-Kumitat tagħna. Il-bieraħ kellna diskussjoni importanti dwar ir-regolament IUU u il-progress u inti tidher dedikat iżavi dan ir-regolament u l-mod ta' kif qed jaħdem. Iżda, mill qed nifhem jien jidher li kien hemm xi diskussjoni dwar il-possibilità li jinfetaħ ir-regolament IUU għal reviżjoni. Fil-femma tiegħi aħjar ma jsir hekk. Ir-regolament ilu fis-seħħ għal ftit żmien u Kunu qed niġru wis jekk nanalizzaw il-qawiet u djufijiet. Imma irid naraw x'hemm bżonn biex is-sistema tkun tista' taħdem fil-prattika. Nħeġġek tħalli is-sistema ir-regolament jaħdem kif jgħad palissa, imbagħad kwistjoni oħra. Il-pjan multianwali tal-Bahar Baltiku Minn dak li qed nara il-pjan qed jiġi propost ta' ġestjoni ma jirriflettix l-intenzjonijiet ta' riforma tal-CFP ta' CFP riformata. Nanqas huwa biss konsistenti mal-miri li firi li l-stokkiet tal-ħut jibqaw eh, il-fuq mill-MSY. Grazzi, grazzi. Naddi il-kelma lill onorevoli Valeza. Malaj, malaj, jogħġbok. i viva, mux għandum mistoqsija marbuta ma' Svalbard. Fil-kuntest tal-allokazzjoni esklusiva ta' drittijiet tal-sajt ta' Norveġa u Russja u regolament J87-2011 li ddaħlet fil-11 ta' Mejju 2011. Il-sajt dirett tal-Merluz u tal-Hedok u il-vetturi ta' Norveġġja edin naraw illi għandhom permess li jagħmlu saj dirett fi Svalbard eh, u jżommu ma' kwotas li huma allokati l norveġġa u r-Russja. Il-mistoqsija tiegħi X'għamel? X'għandet il kummissjoni biex tassigura l-interess tal-Istati membri f'dan is-settur partikolari. U hemm xi mekkaniżmi ta' kumpens disponibbli l-operaturi ta' sajt li huma suġġetti għal regolamenti diskriminatorji fis-seħ fi Svalbard dwar l-eżul tal-mitlaq. Naf li l-Kommissjoni irtirat da' 80 proposta l-Kommissjoni ġdida u tnej minnhom kienu ġejjin minn diġi mare u forsi jekk tirtiraw din il-proposta mhix ħaġa ta' barra minn wara kollox u xek. Iviva, Jaroslav, punt tajjeb, Jan Junken. Hmm, Chairman, thank you very much. I have two... Grazie ħafna, Sur President, jina għandi zewċ punti osra ħafna l-ewel net, għandu xaħsam l ezul tal-mitla. Dinja liġi ħazina li saret mod ħazina, aħna għanna bżon assigurazzjoni li din mux ħassir, jekk ħassir liġi ċi tkun tajba sa' kem tasal fil-parlament u din il-liġi ma kienieċ tajba mill-bidu. Dak l-ewwel punt. It-tieni net ir-regolament omnibus issa mixin il-qudiem issa eh, hemm ostakli. Issa jien naf li s-sur katek jipprova jasal għal kompromess, jekk aħna ma jinnexxinniex naslu għal kompromess x'inhu il-pjan B għaliex ħajkonna bżonn wieħed u l-Kummissjoni trid tibda taħdem fuq u minn issa għall istokkijiet demersali. Għalhekk hemm bżonn ta' approċċ parallel, hemm bżonn ħidma ta' fuq id-demersali fil-waqt li fl-istess ħin insolvu il-kwistjoni u l-approċċ eh, li tieħed mill-President ta' dan il-Kumitat. Grazzi. Kummissarju, għandek ftit minuti biex tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet un bat tista' tagħlaq. Mela, għal darbu ħrejna ħat nota ta' tħassib dwar l-żul tal-mitla u dwar l-omnibus aħna jedna li hemm ċertu progress. Mela dwar l-Svalbard jiena qed nifhem li din hija kwistjoni li qed tiġi eżaminata mill-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni u għandu jkun hemm demarkazzjoni ċara bejn Norveġġa u Russja jew it-tnejn li huma sabiex ikun hemm ċarezza meħtieġa U naħseb li l-Kummissjoni jista' taħdem anka fuq dan. Issa dwar il-pjanijiet multianwali tal-Baltiċi naħseb li bħalissa dawn il-pjanijiet multianwali qed jiġu adottati eh, bċertu eh, firxiet ta' MSY sabiex mandewmux il-proċess. U jena naħseb li eh, f'Marzu jisa sħat tkun qed tagħti valuri aħjar ċifri aħjar. Issa bir-reviżjoni dwar ir-reviżjoni tal-IUU bħal kwalunkwe politika qed tiġi reveduta u aħna rridu nissottomettu reviżjoni tagħna anka lil Parlamentu lil Kunsill iżda lan dejjem li l-affarijiet nirranġaw ntejbuhom u daħseb serrar semma għalfej għata għanna la juju. U għafat li minn kell sforzi kollha tagħna jiena ma naħsibx li jirnexxi naqqat neradikaw bisħieħ nixtieq eh, imma ma nafx ma naħsibx huwa possibbli neradikaw bisħieħ la juju. Għaliex b'dan il-mod kieku nkunu qegħdin e, e, naħdmu fl-istess direzzjoni bħal e, li nġildu l-evazjoni ta' taxxa, ġifieri jena naħseb li dinja xi ħaġa li gvernijiet kollha jixtiequ jisibu soluzzjoni għalija. Imma aħna nkomplu nippruvaw nagħmlu dan. Issa dwar il-pjanijiet multi annwari, għalwali naħseb li semmew dawn u hemm ħafna xogħol li qed isir fuq dawn il-pjanijiet, il-pjanijiet ovvjament kollha kemm huma jridu jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiċi u bħalma qed aħna. Il-pjanijiet multjanwali kollha ma nistgħux noħorġuhom fl-istess ħin, ikonkluduhom fl-istess ħin, hemm segwenza. U qegħdin naħdmu fuqha. Ovvjament huwa importanti li naħdmu fuq dawn il-pjanijiet multjanwali għaliex imbagħad fihom ħankunu qegħdin nirriflettu wkoll fuq il-projbizzjonijiet tar-rimi reġjonali, U lan, palma diġa semma u koll, huwa li nevitaw li kunem il-bycatches il ta' ta' safar, ta' mammiferi, ta' dnifel, etc. U għawek edin namlu l-almutana. U anka dwar il-metodu ta' taqtil, ma naħsibx li għaw xaħat tawrek li intenzjonalment qed jagħmel ħsara apposta ġifiri l-lasafa jew l-ħut, ġifiri l-prekawzjonijiet kollha li qegħdin nieħu huma sabiex nevitaw eh, li jkun hemm dawn il-bycatches tal lasafa u tal-mammiferi. Issa, dwar id driftnet l-eżul tal-mitlaq, Envi ħarġet opinjoni il-biraħ, li ma tappoġġax bisħieħ l-irtirar u ċertu membri anka għawek jider li għandhom opinjoni differenti. Għalek, għanna bżon ta' pozizjoni aktar ċarata sabiex ma sabiex ma jkonniex eh, ħafna dettalji u nispiċċaw bċertu konflitti, jina forsi anka fid diskussjonijiet tiegħi mal-President kull darba li qatna bil-qeda u diskutejna ċertu affarijiet dejjem sibna soluzzjoni u jiena ħana l mutijaj tiegħi sabiex nsibu soluzzjoni anka għall-eżul tal-mitlaq sabiex meta jkollna t-tieni laqama, meta jkolli t-tieni laqamakom din dina biss tkun fuq l-aġenda. U jiena qed nittama li iva xinna nsibu xi forma ta' soluzzjoni. Euh, je crois qu'on peut remercier euh, le commissaire pour avoir... Naħseb li għanna fejn ringrazzjaw l-Kommissarju tal-li wieġeb għal-mistoqsijiet eh, ta'kom kollha la volja ma kienx faċli u eh, kellna naġlu, grazzi Karmenu. Meħba bi kull darba li oġbok tiġi hawnhekk dan il-kumitat dawn huwa dossiers eh, pjuttost sensittivi u ħarqan li naħdmu flimkien miegħek fuqhom. Grazzi. Mes chers amis, nous n'avons pas fini notre commission. Kollegi, irridu nkomplu bil-laqa tal-kumitat tagħna, jekk iġobkom. Iġobkom. Voilà. Merci. Ek jġobkom ma xinkella nibdantikom bil-martel fuq raskom, flok fuq il-mejda. Ejan naddu għal-punt 15 fuq l-agenda tagħna. Ġifiri, il-preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Nixtieq ngħidilkom illi qatt delegat indbat l-inna mill-Kummissjoni dwar il-perjodu u d-dati ta' nammissibilità, inammissibilità, jgħid il-President għall-interpreti forsi mhux faċli ta' domandi għal l-IMFF. Il-Parlament Ewropew għandu skadenza biex sawar l obġezzjonijiet tiegħu eh, vis dan l-att delegat li tiskadi fis-17 ta' frar 2015. Għandna nistgħu ngħidu l-Kummissjoni li rridu skadenza eh, itwal b'xarej oħra. Il-membri sidnuna nevalwaw dan l-att is-segretarjat fassal nota ta' tarif u appunta tqul ta' tluq għall-evalwazzjoni tagħkom. Jekk għandkom xi oġġezzjonijiet tistgħu tikkomunikaw il-segretarjat il-Kummissjoni ħattina aġġornament dwar dawn l atti jekk għandhom xi mistoqsijiet tistgħu tagħmluhom lill-Kummissjoni ngħaddi l-kelma rappreżentant tal-Kummissjoni preżentazzjoni qasira ta' dawn l-atti delegati. Min qed jirrappreżenta l-Kummissjoni kjoġbut? Thank you, Chair, if you already start. Grazzi ħafna, Sur eh, President. Jekk inti diġa bdejt bl-imna missibilità ħan nitkellem eh, fuq l-istat attwali ta' atti delegati taħt li MFF. Fil-parlament palissa għandkom zewċ atti delegati ma'kom? L-ewwel waħda għandkom eh, dik li diġà semmejt ġbir l-inammissibilità tal-applikazzjonijiet u tieni waħda dwar l-ispejjeż eligibli. U il-sendejna id-data tal-24 ta' marzu. Fil-kas tal-inammissibilità tal-applikazzjoni nixtieq nishtilkom l-attenzjoni għal fatt li dan l-att delegat ma jkoprix l-empowerment kollha. Din testiza sa' erba punti eh, fl-artiklu 10 ABCD ma tkopri biss A u B, aħna xorta waħda ħanġu blatti delegati li jkopru l-inammissibilità tal-applikazzjonijiet tal-miżuri ta' akwakulturi f'każ ta' reati kontra il-liġi ambientali. Hemm numru ta' atti delegati oħra li qed jiġu mħejjija u li għadhom taħt li MFF, waħda għandha xtaqsam mal dispożizzjoni transitorji, aħna diġà spiċċajna bil perjodu ta' konsultazzjoni għal eh, dispożizzjoni ta' tranzizzjoni, l-adozzjoni ta' dan l atta delegat huwa mistenni li jsir ġimgħa dieħla. Għad għandna żewġ atti delegati oħra minn dawk it-tlieta li għandhom xjaqsmu mal-kwistjoni ta' nonkonformità, il-lista tal-każijiet ta' nonkonformità kif ukoll il-flat rate corrections tal-Kummissjoni ukoll hija mistennija dawn qed jitħejjew bħalissa u aħna diġà ikkonsultajna fuq waħda minnhom mal-grupp ta' esperti fl-ewwel ta' Diċembru, tieni waħda il-flat rate financial correction ħat tiġi diskussa mal-grupp ta' esperti fit-tlieta ta' frar. Mela, ħana dil-kelma li kollega tijaj. Fuq il-sajt il um, sajt tal tal-Grigal. Grazie ħafna, Sur President. Dan lat fil-fat għandu xieqsa mod partikolari il-konvenzjoni fuq il-kooperazzjoni multilaterali fil-Grigal u l-sajt tal-Atlantiku tal-Grigal. tal atlantiku tal grigal partikolarment l-iskema najf tal-kontrollu l-infurzar. Din l-iskema tal-NAF tal-kontroll u l-infurzar sar permezz tal-regolament 1.3.6-2010 tal-Parlament Ewropew u il-Kunsil din il-regolament jiprovdi li ċertu emendi tal-iskema NEAF li hija vinkolanti fuq l-Unjoni jistgħu jiġu trasposti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tal-atti delegati adottati eh, mill-Kummissjoni. L-atti delegati li qed jiġu imħejja ħajkunu qegħdin jemendaw regolament wieħed tas-sitta eh, skont il-bżonn sabiex ikunu jistaw jinkorporaw eh, liġi tal-Unjoni tlet emendi tal-iskema NEAFK ta' kontrollu infurzar li ġew adottati mill-Kummissjoni NEAF. Dokument intbat lill istati membru l-leġislaturi fil-15 ta' frar u it-ħejja tal-atti delegati se jibdew għada bl-esperti nazzjonali fi gruppi tal-esperti. Il-kontroll sajt li il-Parlament fil-faddeġa irċiva kopja tal-agenda. U il-dokument u kol l-Parlament. Grazie, Sur President. Merci beaucoup. C'est bon pour la Commission? Ernesto, c'est bon? Tajab, Għaw xi kollegi li u jintervjenu l-Komissjoni l-esta xejn. Ħadd ma jixtieq jintervjenu għal dastant. Ngħaddu għal punt li jmiss. Grazzi il-punt li jmiss u għal punt 11 il-proposta ta' regolament tal-Kummissjoni Ewropea Għal pjan pluriennali l-istokkijiet tal-merus laringi u l-istokka fiex fil-Bahar Baltiku u sajt li jisfrutta dawn l-istokkijiet. Issa għanna skambju ta' femmi dwar din il-proposta u naddi l-kelma l-kollega Miroslav Jozef. Uh, Chairman, This uh, multi-species. Grazzi ħafna, Sur President. Din dan il-pjan ta' ħafna speċi li naħseb li importanti ħafna għal pjan Baltiku inna nistennewa. Inna xi sentejn nistennew issa. Għalhekk nixtieq nassigurakom li aħna nagħmel l-almutijaj sabiex nevita li jkun hemm aktar dewmien fuq dan il-fajl strateġiku. Lan ta' din il-proposta iwa li jistabilixxi l-qafas għal ġestjoni ta' ħafna speċi tal-multispeċi tal-, -multispeċi, tal tal-aringa, il-merluz u is-sardina l-ħadra. Id-dinja ħafna iżjed effiċenti mill-li tagħmel ġestjoni ta' speċi waħda u tikkonsidra l-interazzjoni bejn l-speċi u jena naħseb li fl-aħħar ħankunu qegħdin nilħu il-konklużjonijiet tagħna għaliex dan il-pjan għandu jatina bilanċ kif suppost u sfruttar sostenibbli ta' dawn l-istokkijiet. Għalhekk huwa ta' benefiċċju anke għas-sajjeda. Fl-istess ħin dan il-pjan għandu jgarantixxi li il-ġestjoni hija bbażata fuq l-iżjed pariri xjentifiċi aġġornati dwar l-istatus ta' dawn l-istokkijiet u l-interazzjonijiet ta' bejn l-istokkijiet. Ma' Werner Kuhn aħna kenna seminar interessanti ħafna f'jannar U jina naħseb li kien ta' suċċess kbir. Għalli xirna xili nistieden ħafna partijiet interessati u ġbart ħafna formazzjoni tajba minna. Mon ġenerali jina naħseb il-proposta tal-Kummissjoni u għanda bżon biss ftit eh, il-finar. F'dan il-kuntest nixtieq insemmi xi ftit punti. Palma nafu fil-Baħar Baltiku il- il-sajt jimmira dawn it-tlet speċi il-merluz, l-aringa u s-sardina ħadra li huma 94% tal-bit fil-Baltiku f'dawn l-aħħar snin riċenti. Il-Baltiku pratikament huwa eh, baħar maluq li fih dawn l-ispeċi eh, huma prezenti u jinteraġixxu bejnietom kontinwament dan din l-interazzjoni ma tafetwax eh, l-ispeċi ċatti imma tista' taffetwa dan tista ta' sajtu ħabal bycatches. Fil-fatt il-ħut iċ-ċatt huwa inkluż dan il-pjan ukoll. Dawn l-ispeċi bħal barbun ta' dbajja, il-speċi differenti, partikolarment huma parti mill-bycatches u din hija xi ħaġa rridu nenfasizzawha. Il-ħut ċat jinqabad biss bħala bycatch. U ma jispunux il-merlot, la ringa u il-sarġana ħadġa l-riski. il-pjan tal-Kummissjoni jirriferi għal dan il-ħuċat imma il-regolament huwa maħsub għal merluz, laringa u il-sardina ħadra lek irridu nċaqalqu l-importanza eh, minn eh, ħut iċ-ċat biex nittrattawhom bħala eh, bycatches għax inkella il-sinifikat ta' dawn il-bycatches jista' iħarbat l-intenzjoni. Aħna bħalissa ma nix pjan biex nagħmlu ġestjoni tal ħuċat Minħabba dan, aħna ma nafux xinu xini għal-biomassa ta' xi stok partikolari u kemm huma għolja ir-rati tal-mortalità ta' dawn il-ħut jew kemm għandu jkunu kemm għandhom ikunu dawn ir-rati. U dawn l-ispeċi sa' kemm jkunu ikkonsidrati kif suppost mandux jedet mandux jaffettwa l-sfruttar tagħhom. Il-Kummissjoni għandha bżonn tirreġixxi billi tuża l-miżuri tekniċi adegwati. Iżda ħaġa waħda li xi tiġi enfasizzata hija li ir-regolament irid ikun sempliċi fil-messaġġ li wassal u m'għandux ħawwat li sajjieda. Issa ħaġa oħra il-mortalità tas-sajt. Iġbi tal-ħut Eh, jina nirrit li nċaqalquh minn X għal Y minn flok li noqogħdu natu ċifra waħda. Għax b'dan il-mod ikonna approċċ ħafna iżjed flessibbli għal rizorsi tul il-fissazzjoni annwali tal-opportunitajiet tas sajtu u biex intejbu il-reazzjoni għal situazzjoni li qiegħda tinbidel tal-istokkijiet. Jekk nikkonsidraw il-flessibilità tal-pjan, jiena nissuġġerixxi li aħna inbidlu l-proposta tal-Kummissjoni fejn titkellem dwar l-evalwazzjoni tal-pjan biss wara sitt snin. Jiena nemmen li dan il-periodu ta' sitt snin u twil wisq. Jiena nemmen li l-evalwazzjoni tal-pjan trid issir wara tliet snin minn meta titħol fis-seħ li jidħol fis-seħ il-pjan. Jien qed nifhem li dan il-pjan huwa proposta pioniera, hija proposta pioniera e, f'ekosistema sensittiva ħafna li għadik tal baħar Baltiku. Ix-xjentisti qegħdin jaħdmu fuq approċċi multispeċi aktar avvanzati li jista' jkun li jkollhom bżonn jiġu riflessi fil-pjan. Għalhekk jiena nipproponi li dan il-perjodu jitqassar għal tliet snin minn min meta titħol fis-seħħ. U li l-pjan ikollu effett pozittiv sabiex din tiġi reveduta mbagħad wara ħames snin. Sfortunatament il-pjan ma fieħx punti li jippermettu li hemm reazzjoni aktar maġla permezz ta' miżuri tekniċi fil każ li hemm tibdiliet ta' f'daqqa fl-istokkijiet. L-unika possibilità f'dawk il-każijiet huwa li insolvu dawk il-problemi permezz ta' TACs u fl-opinjoni tiegħi dak mhux biżejjed. Iżda għalissa Jina interessat fl-opinjonijiet tal-kollegi tijaj, kollegi MPs, għalix skont bat il-kontribuzzjonijiet ta'kom, jina ovvjament ikun nista e, nirranġa naqra il-proposti tijaj fuq dan il-fajl il li mis. Ħassir fi frar, un bat nipprezenta rizultata ħari tal-ħidma tijaj emmek. Imma bħal għalija bħala rapporter kaswa ċar li ħaġa importanti hija l-implementazzjoni ta' CFP u r-riforma tagħha u ir-reġjonalizzazzjoni. Bażikament irridu nisimgħu il-leħen tar-reġun fil-każ ta' dan il-pjan multianwali multispeċi, rridu nisimgħu il-leħen tagħhom, rridu impoġġu l-kummenti tagħhom fil-prattika u jiena qed nistenna bil-ħerqa li nisma' il-kontribuzzjonijiet minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna. Merci Jaroslav. Je donne la parole maintenant aux, aux collègues qui souhaitent intervenir. Euh. Grazie, mela, euh, nisimaw minnant il-kollegi li jishti u jintervjenu. Nata. Grazie, President. Rrit eh, nintervjeni għalix eh, Ulrika Shadow Rapporteur għal-kli biex għajem eh, xi punti regolament baziku fl-artiklu 9 tiegħu jipprovdi illi l-pjanijiet multianwali jkun fihom miżuri ta' konservazzjoni maħsuba biex il-stokijiet tas sajt ikunu uh, fuq livell li jistaw jagħtu il-livell tal-MSY. Ehm, Dan irridu nilħu dawn l-anijiet irridu nixbu nżommu l-MSY għall-istoks konċernati Għaliex ola dinja mhix ħaġa aċċettabbli aħna rridu nsegwu regolament bażiku li huwa ċar eh, fl-għanijiet tiegħu fl-artiklu 2 paragrafu 2 il-politika komuni tas-sajt hija maħsuba biex niżguraw illi il-riżorsi marini tal-baħar iżommu il-numri tagħhom livell fuq livell li jistgħu jagħtu dan l-MSY. Grazzi. Grazzi Renata. tal-li tkellim tannom ta' Ulrike Nilsson Sval. Eh, merci, mon cher Alan. It's nice to be. Grazie Alan, għet nħu għost li erġajt ijat fil-komitat ta' sajt. Għet nħu għost naraw, nerġaw naraw kaw fil-komitat ta' sajt. Naħseb li ħajkonna ġlidi tajba ma' kooperazzjoni tajba u koll. Jina, naqbel ma ħafna punti li diġa għal il-kollega tijalek mux ħanoqt nidħol fil-detalji li semma u. Hemm biċċa aħbar interessanti u l-inqasal aħna naħsbu li aħbar. Bahar Baltiku dejjem kien ehm, baċir delikat minħabba is-salinità tal-ilma. U issa hemm informazzjoni U issa hemm informazzjoni dwar eh, impuls tal-melħ tal, tal li eh, U din taffettwa ħafna, ġviri, isu, isu, eh, eh, zit il-melħ. U din taffettwa għalix iżjed ma jkunem salinita, iżjed ma jista jitla lej tramuntana l merluz Għalek, din ħat affettwa u ħat influenza il-bilanċ bejn eh, l-aringa u il-sardina ħadra. Issa Jaroslav semma il-ħut ċat, e, il-dawn jiklu il-muscles, u dawn ukoll jiddependu mis-salinità. Għalhekk hemm hemm bilanċ ekoloġiku e, verament komplikat. U l-informazzjoni fuq din il-żita fil-melħ jista' jkun li konna sitwazzjoni ġdida li tista' tejjeb l-affarijiet. Jarzlav tkellem dwar Eh, il-Kummissjoni u l-informazzjoni għalla ħajkonna informazzjoni eh, f'Marzu naħseb li rridu nqisu din l-informazzjoni għaliex minħabba it-tibdiliet li jista' jkun hemm din tista' tkun informazzjoni utli ħafna U aħna xorta waħda nkunu nistaw natu kontribuzzjoni tagħna fil-trialogi. Eh, Jaroslav ukoll semma li pjanta sitt snin forsi jista' jkun twil wis, li pjanta tliet snin jiena naħseb li qasir wis, għalhekk irridu nsibu bilanċ. Jew inkella reviżjoni sabiex nindirizzaw dawn il-problemi. Għalhekk hemm bżonn attenti. Jena naqra mħasseb dwar il-mod ta' kif il-Kummissjoni qed tfassal il-lingwaġġ tagħha għaliex mixin f'direzzjoni naqra opposta għas CFP għalhekk per eżempju fuq l-artiklu 5 nistgħu nsibu soluzzjonijiet oħra. Imma niġi lura bi proposti eh, konkreti, ma jena naħseb palma għal Jaroslav li għanna eh, bazi tajba aħna inna u għanna ġildu xurxin nafu xinu l punti eh, b'saħħithom u djufijiet. Skużawni ma ħajkoll nitla niġri għalla għal-oħra. Grazzi għal għanu ħadgost li rajtek. Grazzi għal prezenza tijak u l-intervenzjoni tijak issa eh, xaħat uh, tiħor mill-Baltiku, mil il-kollega Engstrom. Grazzi Alan u grazzi li rapporter Jena nishtiq nibda billi nħeġġeġ l kollegi kollha l-oħra mnek f'dan il-komitat biex eh, jinvolvu ruħhom f'dan il-pjan ta' ġestjoni da ma japplikax biss għal eh, Bahar Baltiku ma jew għal kollegi minn dak minn dik imma l kulħadd. U importanti ferm għaliex għaliex huwa l-ewwel wieħed wara il-riforma u se joħloq preċedent. Mux biss se jirregola il-sajt fil-Baltiku ma se jservi u kol bħala modell għal eh, pjaneta ġestjoni tal-futur. Għalek din hija xi ħaġa li għandha tikkonċerna lil kull membru tal-kumitat u mhux biss ir-rapporter u shadow rapporteurs illi jiġu eh, mill-pajjiżi Baltiċi. Għalek ehm, nittama li kunem miktar membri li involvu ruħom fil-diskussjoni. Kifat li l-Komissarju Vella jena naħseb li il-pjanta eh, ġestjoni eh, propost eh, fi ħafna nuqqasijiet u ma jirriflettix il-lanijiet politiċi tal-politika komuni tas sajt jew l-anijiet tal-riforma kif kif għal il-kollega Briano dwar il fatti li rridu jinżammu l-istokijiet tal-ħut u la mill-livelli li huma kapaċi produċu l-MSY. Il-pjan mhuwiex konsistenti mal dak il qablu fuq it-task force hemm ċerti affarijiet li tħallew barra anke minn dak il qablu fuq l-istituzzjonijiet Imma dak illi jħassibni l-iktar huwa li l-pjan huwa pratikament vojt jagħti biss il-firxa ta' tajiet ta' mortalità għas-sajt eh, ma jgħidxejn dwar xandu jsir jekk xi ħaġa tmur żmerġ, din hija xi ħaġa importanti kollox se jkun deċiż mill-Kummissjoni f'dawn l-atti delegati. Għalhekk jekk aħna naħsbu illi waxxira illi l-Kummissjoni kollha dawn is-setat palli kiko qed intuhom blank check aħna dan il-komitat ekkix jixtieq jara l-affarijiet isiru. Mbagħad dwar l-uniku element eh, ta' sustanza fil-pjan il-valuri F huwa importanti ħafna illi dawn eh, ikunu tajbin eh, naf il-ISIS uħroċ benchmark ġodda l-mortalità f'Marzu u eh, aħna rridu nibbażaw dak li namlu fuq l-aħjar eh, pariri xjentifiċi għanna nistennew se joħorġu bih ISIS. Kulħadd irid jistenna l-pariri ta' ISIS għalhekk jiena nissuġġerixxi illi l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi għandha tiġi fissata għal sakemm wara l-ISIS joħorġu b'dan il-parir xjentifiku. Grazzi. Il-kollega Serraw. Le, memx fejn nitkellem jena għalix kienem diġa oħrajn li għallu l-affarijiet li kon sanajt jien. Tajjeb, il-Sinjura Azakamp. Grazzi, President. Jena ftit imħasba dwar dan il-rapport. jekk wieħed iħares lejn il-għan tiegħu, jiġifieri li aħna nħarsu s-sistemi l-ekosistemi bioloġiċi fil-baħar jien għandi opinjoni differenti tal-MSY minn ħafna minnkom hawnhekk. Jien naħseb illi kultant din tmur kontra il-prinċipju ta' prekawzjoni. Aħna il-koll nafu li il-baħar Baltiku hija f'sitwazzjoni Kera ħafna, l-ekosistema qed adbati ħafna minħabba ħafna raġunijiet differenti fosthom it-tniġġis, il-fertilizzanti imma anki sajt eċċessiv. Għalhekk minn banda naħseb illi dan ir-rapport se jgħinna biex nindirizzaw xi minn dawn il-problemi, imma jekk wieħed iħares lejn id-dejta dwar l-aringi u in-nuqqas ta' data kompluta, Jekk aħna nestendu dan għal laringi mod ġenerali fil-Baltiku, jina għandi dubji dwar kem tkun xi ħaġa li għax tagħmel u ma naħsibx li tkun taqbel mal-prinċipju ta' prekawzjoni. Smajna forsi li hemm xi aħbar tajba dwar il-merlot imma fl-istess ħin aħbar ħażina wkoll. Għaliex fil- Baltiku hemm reġuni kbar li huma meqjusa bħala żoni mejta mhux minħabba s-sajt imma minħabba l-użu tal-fertilizzanti. U ħafna minn dawn iż-żoni mejta eh, jinsabu proprju fil-Bahar Baltiku u jekk wieħed sejn l-effett tal-klima u tal-ambjent fuq il-Bahar Baltiku din ukoll hija xi ħaġa li rridu inqisuha. Grazzi, kollega. Issa, qabel ma nagħti l-mikrofonu l-Kummissjoni, rrid imur lura għal dak li kienet qiegħda tajt il-kollega tagħna Ekstrom qabel. Għaliex huwa veru li dan il-pjan plurianwali fuq il-Baltiku se jkun mudell kampjun illi fuq se jinħoloq standard għal pjanijiet li għad iridu jiġu wara l huwa importanti ħafna illi namlu l-affarijiet sew issa il-proposta tal-Kommissjoni li li tbeżani fir rigward tal-rispett tal prerogativi tal-Parlament, il prerogativi tagħna fil-kontest tal-kodeċiżjoni. Meta għana naqraw il-proposta tal-Kommissjoni tajt l-artikli 4 u 5 jiddefinixxu għanijiet immirati ta' mortalità ta' u livelli minimi ta' biomassa fertili. Għalhekk il-miżuri ta' konservazzjoni u tekniċi li joħorġu minna se jridu jisiru permezz tal-atti delegati. Għalhekk aħna rridu naraw jekk da jaqbilx mal-ispirtu u mal-ittra tar-regolament bażiku, rridu noqogħdu b'sebajnejn dwar dan. L-approċċ li qed tipproponi l-Kummissjoni ċerti miżuri essenzjali se jħarbu mill taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni, aħna hekk irridu bħala parlament li l-affarijiet isiru b'dal mod dan huwa punt importanti ferm għaliex se jkollu impatt mhux indifferenti fuq il-politika komuni tas sajt għasnin li ġejjin. Għallek irridu nqodu attenti fuq din problema tal lati delegati. Waħna se nqodu attenti. Nerġanati il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Bernard, inti se titkellem? Grazzi, ħafna. Grazzi tal-li għettitini l-opportunità illi nitkellem u nishtiq nibda billi nirringrazzja l rapporta għax xogħol illi sar għaliex huwa xogħol konsiderevoli, il ngħid ukoll li l-Kummissjoni taqbel ma dak illi il-rapporter sejħilhom l-iktar żewġ punti importanti li aħna qed nippruvaw nindirizzawhom permezz ta' din il-proposta, ġifieri l-implementazzjoni tal-riforma tal-politika komuni tas-sajt u ukoll biex ikkonna xi tip ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell reġjonali. Issa dwar ħafna mill-punti illi għajjem il-rapporter, naħseb illi jidri li dawn huma punti fejn jista jisir eh, tibtib u aħna lesti li naħdmu biex dan jisir realtà. Ntikom eżempju il-ħsib tal-Komissjoni permezz ta' din il-proposta ma kienx illi tinkludi il-flat fish pala speċi illi għandha tkun soġġetta għal pjan ta' ġestjoni bħal eh, tlet speċi ewlenin li huma koperti ġifiri il-merlot aringi u il-sardina il-ħadra. Dak li għand fil-proposta iqis il-fatt li aħna qed nitkellmu dwar dan il-bit sekundarju il-bycatches u l-idea hija illi aħna insibu mezz xira ta' kif uh, najdu illi qegħdin jinqabdu speċi oħrajn barra dawk li huma s-suġġett ta' dan l-istrument. Saru ħafna kommenti fuq il-filosofija li fuq għajam sejsa din il-proposta. U biex inkun sinċir, irrit najt illi aħna ma naħsbux illi din hija proposta vojta u li ma tilħaqx jew timplementax il-għanijiet tar-riforma jew li mhix kompatibbli mar-riforma xejn minn da. Anzi, il-riforma tal-politika komuni tas-sajt ħadet orjentament ċar li tamministra ir-rati tal-sajt li jaqblu mal-MSY sabiex l stoks tal-ħut eh, jibqaw fuq livelli li eventwalment jaslu biex ikun hemm l-MSY eventwalment għal jiena nara li issa hemm ir-riskju li nerġgħu nibdew dibattitu li diġa' sar sentejn ilu meta kien qiegħda tiġi eh, diskussa il riforma u ma naħsibx li da sejjajna biex insibu soluzzjoni għal din il-proposta speċifika. Dati delegati, aħna ipprovajna b'kull mezz biex Eh, eh, nikludu dan il-konċett ta' reġjonalizzazzjoni pal tafu fil-regolament tal-politika komunità sajt il eh, hemm ċerti mekkanizmi li jinkludu stati membri f'reġjun li naqdu flimkien jagħmlu rakkomandazzjonijiet konġunti li mbagħad isiru liġi Ewropea li xek ma jkunux fil-liġi Ewropea ma jistgħux ikunu inforzati Eh, minn kulħadd fl istess mod permezz ta' għat delegat min-naħa tal-Kommissjoni. Dan huwa elan propju tal-biċċa kbira mhux kull kull għat delegat f'din il-proposta u dak fuq il-miżuri tekniċi għal flatfish huwa biss eżempju wieħed. Issa għal leġislatur illi irrid jgħid kemm minn dan għandu jkun jew m'għandux ikun inkluż fil-proposta. Imma aħna naħsbu illi l-użu tal-atti delegati f'dan il-kontest jaqdi u jilħaq dan il-lan u jaqbel ukoll ma lan reġjonali ta' din il-proposta. Għalhekk il-pożizzjoni tagħna hija ċara. Aħna naħsbu illi il-fissar ta' rati ta' sfruttamenti u ta' sajt tal- eh, ta' dan it-tip ta' ħut skont l-MSY se iva jgħinna biex nilħu wieħed mill-għanijiet ta' riforma tal-politika komuni tas-sajt. Jiena ma ma konvenċejtinix b'dak li jgħat mod partikolari fuq dak li għalet il-kollega ekstrom u dak li jgħat li kien jena xorta għadni mħasseb u mux ftit dwar ir-rispett tal-kodeċiżjoni u aħna se noqogħdu b'sebajnejn. Jiena rrid ngħid ukoll illi aħna naqblu ħafna mar reġionalizzazzjoni imma mhux ir-re nazzjonalizzazzjoni, ġifri anke fuq dan se noqogħdu attenti ħafna. Naħseb illi nħossu illi il-Kummissjoni issa qiegħda tipprova timbotta ċerti affarijiet għalhekk aħna se noqogħdu attenti ħafna tista' eh, twassal dan il-messaċ il-Kummissarju u l-dak kollha konċernati. Issa nati il-mikrofonu lil Miroslav jekk forsi rrid jgħid kentejn kif soltu nagħmlu. Jiena għandi ftit punti xin għajem dwar l-ilma milaħ li jgħat jidħol fil-Baltiku. Naħseb illi fuq dan irridu nistennew ħalli naraw għax qatt m'għandniex bizzejiet informazzjoni tista' tkun forsi xi ħaġa pożittiva ħafna imma lissa m'għandniex biżejjed data biex naslu għal xi tip ta' konklużjoni. U dan iġibni għal parir xjentifiku jiena se nagħmel dak kollu li hu fis-seta tiegħi biex nibbaża l ħidma tiegħi fuq il-parir xjentifiku l-iktar reċenti, jiġifieri il-pariri Eh, il-parir xjentifiku li għandu qoddimi bħalissa iva f'Marzu jew April se jkollna parir ieħor imma naħseb illi għalissa irridu naħdmu fuq dak li għandna fidejna issa. Mbagħad la darba tassa l-informazzjoni il-ġdida nistgħu naddattaw dak li kunu għamilna skonta għalhekk għalissa naħseb illi ta' min illi mhux ta' min illi aħna nistennew xi ħaġa li se tiġri fil-futur, forsi tiġri fil-futur Issa dwar l-atti delegati, irridu noqdu attenti. U jiena beħsibni naħdem eh, mill-qrib ħafna ma' servizzi legali tal-Parlament biex insibu soluzzjoni tajba għalli xaħna rridu li konna pjan tajjeb imma mill-banda l-oħra hemm bżonn ta' flessibilità u eh, li tweġibiet jaslu eh, malajr fuqtom għallek irridu sibu bilanċ bej dak li qed titlob il-Kummissjoni u l-bqija aħna ma rridux illi inċedu s setup li għandna aħna lill-Kummissjoni, rridu illi ikonna pjan ta' ġestjoni tajjeb. Dwar l-MSY u l-livelli li huma ola minn MSY, jien qed naqra proposta u hemmhekk hemm miktub ola minn livelli li jistgħu waslu għal MSY. U naħseb illi il-kol irridu l-istess ħaġa fuq dan is-suġġett, imma kif għattilkom għad ħafna xogħol xi jsir. Grazzi. Tajjeb mela naħseb illi l-messaġġ wasal. Il-27 ta' frar l-iskadenza għal presentazzjoni tal-emendi il-vot fil 30 jew 31 ta' Marzu fil-plenarja nivvotaw fil-tieni eh, plenarja ta' April ta' din is-sena. Grazzi ħafna, kollegi. Kważi uh, temmejna il-ħidma tagħna għal dalodu. Kenna programm mimli daqs bajda, grazzi tal-lu ġejtu biħġarkom. Um, għaw seba eh, deputati imma veru seba biss imma laqwa seba tajdulom l oħrajn intom eh, irċervejtu il-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi, għandkom kommenti, le memx kommenti għalek dawn il-qis li huma adottati. Mela, issa aħna temmejna l-punti kollha illi għanna kena fuq l-agenda, laqa issa hija ġurnata, nistidinkom għal laqa li mis, issa sira għamnek fi Brussel, 2-23 ta' frar ta' din is-sena, mit-3 sa' 6 u 3-24 ta' frar 2015 mid-9 sa' 9 u mit-3 sa' 6 nofs. grazzi.